u poġġija fl-istorja u l-Afrika tisfel issa huwa pajjiż illum fejn hemm ħafna razzat jgħixu flimkien fil-paċi. Grazzi. Thank you, colleagues. Now we move on. Grazzi ħafna ziz kollegi nistaw naddu għal votazzjoni sanna l-ewwel punt li ħanivvutaw permezz tal-proċedura semplifikata dwar ir-rapport tas Sur Albertini dwar l-istrument tal-għajnuna ta' qabel is-subjet fl-Unjoni Ewropea. Ħanniftaħ niftaħ il-vot għandna vot nominali, vot miftuħ. Kulħadd ivvota nala il-vot. U r-riżultat huwa pjuttost ċar 578 vot favur 22 vot kontra. Kongratulazzjoni, <laughs> Mr. Albertini. Proset l-Sur Albertini. Naddu issa għal vot li mis fuq il-rapport ta' Surma Stalka dwar l-irkupru internazzjonali tal-appoċ għatfall u forum oħra ta' manteniment tal-familja. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni issa magħluqa. U għal darba oħra din kienet adottata b'maġġoranza ċara, kif tistgħu taraw. Issa għanna il-votazzjoni fuq il-rapport ta' Sinjura Gunt fuq il-programm komunitarju għax-xogħol għax-xogħol u solidarità soċjali qabel ma ngħaddu għal-votazzjoni nixtieq illi nisimgħu lis sinjura Gunt. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħid fil-qosor, ewwel ħaġa. Nixtieq nirringrazzja x-shadow rapporters kollom, tal-għajnuna tagħhom matul in-negozjati diffiċli li kellna. Nixtieq nirringrazzja l-kumitat ukoll kompetenti u nirringrazzja wkoll Presidenza Spanjola